seduta hija miftuħa l-odwa tajba għandi avviz l-Onorevoli Collins se titlaq mill-grupp tal-INF u titħol fil-grupp EFDD mill-17 ta' April ta' l-2019 u s-Sinjura Elizabetta Gardini se titlaq mill-grupp tal-PPE u tidħol fil-grupp tal-ECR dejjem mis-17 ta' April sa l-2019. Tajjeb mela issa nistgħu. Nibdew bil-punti fuq l-aġenda. L-ewwel punt koordinazzjoni tas sistemi tas sigurtà soċjali, rapport tal-Onorevoli Balas li huwa r rapporter nagħti l-kelma lill-Onorevoli Balas għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President. F'Diċembru tal-2016 ir-reviżjoni tar regolament rilevanti għall koordinazzjoni tas sistemi tal- Sigurtà Soċjali ġiet proposta mill-Kummissjoni meħtieġa illum li ntejbu mod konsiderevoli s-sitwazzjoni tal-libertà ta' ċirkolazzjoni tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea għaliex għandna dan il-paradoss għandna suq li jippermetti l libertà ta' ċirkolazzjoni imma sistemi soċjali li huma verament differenti u għalhekk sistemi sitwazzjonijiet ta' fragilità għal ħaddiema tal-portabilità tad drittijiet tagħhom u din hija l-ambizzjoni u x-xewqa ta' din ir-reviżjoni ħdimna għal iktar minn sena fil-Parlament u wasanna naħseb għal tliet avvanzi importanti. L-ewwel li kienet xi ħaġa verament essenzjali huwa t-tisħiħ tal-leġiżlazzjoni applikabbli. Jiġifieri li nkunu nafu li mija l-liġi applikabbli għal ħaddiema stazzjonat. Mbagħad kien hemm ħaġa oħra li kienet essenzjali, ridna niżguraw li ħaddim ikun effettivament imdaħħal f'sistema ta' sigurta soċjali sabiex igawdi mid-drittijiet kollha tiegħu. U għalhekk aħna pproponejna illi jkun hemm tliet xhur ta' xogħol eh, preċedenti qabel ma' ħaddim stazzjonat f'ħaddiem ieħor eh, jintbagħat pajjiż it-tieni wieħed u li jkun affiljat f'sistema tas sigurtà soċjali. U dana sabiex nevitaw il-frodi li aħna nafu hija kbira bl-istess mod proposta oħra li intlaqat hija dik tal-notifika minn qabel minn intrapriża li ħaddim jkun se jintbagħat f'pajjiż ieħor. Dan ukoll essenzjali llum il-ġurnata għaliex aħna nafu li il-bicċa l-kbira tal-ħaddiema mibawta fl-istat membru ieħor laqqas biss il-pajjiż ikun konjaf bijom għaliex il-leġislazzjoni nazzjonali tippermetti illi sakemm ikun hemm ċertu perjodu ta' żmien m'hemmx għalfej li kollok dokumenti biex tmur taħdem f'dak il-pajjiż u m'hemmx għalfej li jsiru kontrolli u għalhekk jiena naħseb illi dan imur kontra id-dinjità tal-ħaddiema, sigurtà tagħhom u drittijiet tagħhom illi jkunu affiljati mas-sistema tas-sigurtà soċjali għalhekk hemm din il-proposta tan notifika Mbagħad hemm it-tip tal-kooperazzjoni bejn eh, l-istati xaġa li xtaqa il-Parlament. Idej oriġinali li jorbot l-obbligi fuq l-istati membri imma anki l-libertà ta' ċirkolazzjoni li toffri ħafna flessibilità għal ħaddiema li jkunu jistgħu jgħaddu min-naħa tal-frontiera għall-oħra miżuri ta' ġustizzja soċjali permezz għas sitt xhur ta' esportazzjoni kif nistgħu nimmaġinaw li xi ħadd jaħdem għal snin f'pajjiż u wara ikun jista' biss jikseb tliet xhur ta' allowance għal qatt xi ħaġa inaċċettabbli. Għalhekk aħna għal ħaddiema konfinali ridna illi kollhom din il-libertà ta' affiljazzjoni mas sistema tas sigurtà soċjali huwa pass il qudiem importanti. Ngħidilkom ħaġa oħra. Essenzjalment, fuq il-lemin imma mhux biss taħsbux illi billi il-limitaw il-populizmu u n nazzjonaliżmu illi intom se tirrispondu għall populizmu u n nazzjonaliżmu. Anzi, talment ikun tant paradoss illi ċerti nazzjonalisti saru iktar aqlin u jafu iktar minnkom fuq is-sistema tal- eh, ta' sigurtà soċjali mela ħallu d-dibattitu jgħaddejja nivvotaw sabiex aħna bħala parlament inkunu nistaw ikonna e, pożizzjoni qawwija għal mandat li ġej għalhekk iva ejjew nivvotaw fuq dan l-ewwel qari mbagħad għall futur irrid ngħid lis-Sinjura Kummissarju li nirringrazzja xogħol kollu illi għamlet illi naqbel 100% sabiex ir-regolament ta' koordinazzjoni jiġi rivedut bil-maġġoranza sempliċi fil-Kunsill sabiex ikunu nistam namlu pass il qoddim importanti favur il-ħaddim Ewropej li jistaw ikunu imħarsa mill-egoizmi nazzjonali. Grazzi ħafna, grazzi l-rapporter u issa nagħti l-kelma lill kummissarju Tyson nirringrazzjata tal-li ġitawnek hawnhekk ħodu Grazzi, President. Rapporteur, onorevoli membri, na verament kontenta li edawnek tal ħodu niddiskuti ma'kom fuq il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali. 15 sena wara l-aħħar reviżjoni din il-Kummissjoni pproponiet modernizzazzjoni ġdida u meħtieġa meħtieġa biex nindirizzaw l isfidi u l-opportunitajiet li hemm fil-qasam tal-kura fit-tul, eh, benefiċċji għal qatt, benefiċċji għal familja u il-regoli għal leġislazzjoni applikabbli għal ħaddiema stazzjonati. Adottajna l-proposta tagħna aktar minn sentejn ilu sabiex niżguraw ġustizzja fil-moviment ħieles tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fis-suq intern. Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter Gijom Balas u l-ħafna membri tal-Parlament illi investew bisħieħ f'dan id-dossier biex waslu t titjib li ċ-ċittadini, il-ħaddiema u n-negozji tant qegħdin jistennew l-facilitazzjoni tal-liva ġenituri għal ċittadini mobli, il-kura fit-tul li natu il-bnies edha l-opportunità li jfittxu xogħol F'pajjiż ieħor dawn huma xi wħud mill-eżempji ta' kif il-modernizzazzjoni li qed nipproponu tista' tejjeb il-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini. Għalija, eżis membri, kien dejjem essenzjali li nikkoordinaw is-sistemi tas sigurtà soċjali mar regoli li jkunu ċari, ġusti u uh, eh, infurzabbli. Din hija dan huwa l-uniku mod ta' kif aħna nistgħu niżguraw appoġġ kontinwu għal su intern. Ġustizzja tfisser illi r-regoli jkunu l-istess għal kulħadd u ma jkunux infasla biex jibbenefikaw xuħut kontra oħrajn. Ifisser illi rridu nqisu l-interessi tal-istati membri ta' oriġinu u anke dawk illi jirċievu li dawn il-ħaddiema. Ġustizzja tfisser regoli li permettu ċittadini u ħaddiema mobli li jmorru f'pajjiż ieħor f'kundizzjonijiet den u l-inqisu wkoll l-interessi tal-kontribwenti tat-taxxa u l-interessi li nżommu sistemi tas-sigurtà soċjali adegwati. Għalija ġustizzja tfisser ukoll li nħarsu l-opportunitajiet tan-negozju għall-intrapriżi kollha u għal dawk illi jaħdmu għal rashom illi jużaw il-moviment ħieles b'bona fede biex jaqdu lill klijenti u l-ġustizzja tfisser ukoll il ħarsien u t-titjib ta' lodot sabiex niġġieldu kontra l-abbuż u l-frodi. Dawn huma l prinċipji illi aħna fuqhom ibbażajna l proposta tagħna. Dawn kienu wkoll l-anijiet illi mexxewna tul in-negozjati interistituzzjonali mal-Parlament u l-Kunsill. Il-ftehim proviżorju illi l-ħakna fi trilogi għadu ma ġiex ikkonfermat għaliex ma kienx hemm maġġoranza sodisfaċenti bejn l-istati membri. Jiena nemmen li l-kompromess illi il-ħaqna għandu jispirana għax-xogħol illi għad irid isir. Sur President, eżis eh, rapporteurs, rapporteurs, membri tal-Parlament, dan il-Parlament għandu l-opportunità biex jaqbel fuq l-ewwel eh, għall-pożizzjoni tiegħu wara l-ewwel qari u jiftaħ it-triq sabiex isir aktar progress fuq dan id-dossier importanti. Jiena inserraħ fuq l-ispirtu kostruttiv tagħkom il-motivazzjoni komuni illi għandna sabiex ma naħlux din l-opportunità. Iċ-ċittadini, il-ħaddiema u n-negozji tagħna dan qed jistennew minna. Grazzi, Sur President. Grazzi, Sinjura Kommissarju. Issa għal gruppi politiċi Issa maħniex se naċċettaw blue cards u għal PPE l-Onorevoli Schulz minuta u nofs. President, Signora Kommissarju, Signori, Kif nara jiena, il-koordinament ta' sistemi ta' sigurtà soċjali waħda mill-iktar liġijiet importanti li pproponiet eh, proponiet l-Unjoni Ewropea qed nitkellmu dwar il-mobilità għal ħaddiema niffaċilitaw din il-mobilità li hija prinċipju eh, essenzjali għall-Unjoni Ewropea. Din hija liġi importanti li sfortunatament il-kollegi ma kellhomx biżejjed ħin biex jaħdmu fuq għall proposta tal-Kummissjoni waslet fl-aħħar minuta. Waslu l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għalhekk kif nistaw niksbu l-aħjar riżultat f'taqsek qasir żmien. Ma, ma mux se jkunem bizzejed zmin għal trilogu dettaljatu laqqas se jkunem bizzejed zmin għal konsil biex japprova din il-liġi. Setaw kieku kiku kienem aktar zmin kieku kellna aktar ħin fit trilogu stajna ksibna rizultati eh, riżultati tajbin il-dispożizzjoni dwar il-kura tas saħħa fit-tul u il-ħaddiema stazzjonati dawk huma l-aspetti pożittivi m'hemm aspetti oħrajn inqas pożittivi bħal pereżempju fejn il-Parlament Ewropew jgħid illi kull darba li inti titċaqlaq minn pajjiż li ieħor titneħi ruħek mir-reġistru. Fil-prinċipju l-proposta hija tajba, imma fil-prattika diffiċli, pereżempju l-allema jekk ikunu se jmorru f'pajjiż ieħor jalmu u jiġu lura dawn ikunu meqjusa bħala ħaddima stazzjonati jew le il-kwistjoni tal-esportazzjoni ta' drittijiet li semmejni diġà. U hemm ukoll eh, dak wieħed li jażel dak li jaqbillu u dana japplika għal ħaddiema fuq il-frontiera. Jiġifieri aħna ma qbilniex 100% fuq dan naħseb illi nistgħu niksbu riżultat aħjar imma għal dan hemm bżonn ta' aktar żmien u l-Parlament li mess irrid jerġa' lura għaliha din il-proposta naħseb illi nistgħu nagħmlu kontribut verament importanti wara l-elezzjonijiet. L-Onorevoli l-Onorevoli Jongerius. A Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna, President aħna għanna pakket kbir li fi ħafna elementi pozittivi immanki negattivi. U naħseb illi irridu nivvotaw kontra taħad il-proposta fil-partit tagħna. Aħna kontra il-mod kif dana se jiġi implementat. Aħna fl-Olanda kellna żewġ każijiet ta' frodi organizzata bil-ħlas tal-benefiċċji tal-qat. Min ħaddem irid ikun ċert illi kulħadd jikkontribwixxi għas-sistema u ħadd ma jieħu benefiċċji illi ma jkunux dovuti. Għaliex aħna il-koll qed inħallsu għalihom daw anki l-ħaddiema. Fil-prattika, ma jkunem ebda obbligi illi dawk li huma qiegħda ifittxu xogħol u l-obbligi tagħhom ma jkunux sodisfatti, jkunu qegħdin noħolqu tip ta' karusell ta' esportazzjoni. Dak li jiġri ta' spess huwa li n-nies jaħdmu għal perjodu qasir ta' żmien Umbat jaqgħu fuq il-benefiċċji tal-qat u din hija xi ħaġa li aħna rridu nevitaw naħsbu li s-solidarjetà tas-sistema hija priorità u b'din il-proposta sfortunatament din mhijiex garantita. Grazzi ħafna is-Sinjura Stevens issa għall grupp tal-ECR minuta u nof Sinjura Stevens. President, kollegi, kulħadd jaqbel illi il-frodi soċjali hija xi ħaġa li rridu niġġieldu kontra tagħha bis-saħħa kollha. L-autoritajiet ta' sigurtà soċjali għandhom jaħdmu flimkien numru minimu ta' ġranet maħduma irridu jkunu stabiliti qabel min ħaddem f'pajjiżi impjegati barranin ikunu eliġibbli għal benefiċċji tal-qat ħaddiema mhux Belġjani missom ikkontribwew għal sistema tas sigurtà soċjali fil-Belġu qabel ma jkollhom il-dritt għal benefiċċji tal-qata li kien appoġġajt il-proposta tal-Kummissjoni li wieħed irid jaħdem għal tliet xhur qabel ma jkollu dritt tal-benefiċċji. Uh, sitt xhur ikunu aħjar, imma sar kontlarju minn naħa xelluk in-nies iridu li dan ir-rekwiżit jitnaqqas għal ġurnata u din hija verament ħmerija, ma tagħmilx sens. Bekk aħna nistgħu verament neqirdu il-sistema tas-sigurtà soċjali tagħna u aħna rridu illi dak li qed ifittxu xogħol ikunu jistgħu jesportaw il-benefiċċji tagħhom meta jmorru lura fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Imma ma jkunx hemm possibilità li jsiru kontrolli fuq is-sistema, jiġifieri tagħti lok għal abbuż mis-sistema jidher li ħafna persuni li jmorru lura f'pajjiżhom ma jsibux xogħol fi żmien tliet xhur għalfejn bil bil-benefiċi tal-qat ta' Belġan tista' tgħix ta' papa f'pajjiż tal-Vant. Aħna għandna ekonomija illi hija eh, orjentata lejn l-esportazzjoni, imma jekk ma tagħmilx kontributi, jiġifieri ma tieħux laqqas benefiċċji. Grazzi ħafna, Sinjura Hawken, żewġ minuti għall-alde. Grazzi. Bħala leġislaturi għanna responsabilta li nizguraw li l-leġislazzjoni li se nappoġġaw għata tkun leġislazzjoni li se tejjeb is-sitwazzjoni attwali se tindirizza u tidentifika problemi jew intoppi tikkontribwixxi għal moviment ħieles u ġust tal-ħaddiema u tiżgura fiduċja, ċertezza u ġustizzja soċjali u kundizzjonijiet indaqs għal ħaddiema kollha. Dan huwa l dinja l-bażi ta' kollox. Aħna nemnu li proposta oriġinali tal-Kummissjoni kien sforz deċenti sabiex intejbu s-sistema. L-abbozz tal ftehim fit trilogu kellu ħafna elementi pożittivi imma il-Kunsill ma setax jappoġġa. Hemm elementi pożittivi fir-rapport tal-lum ukoll fuq il-benefiċċji tal-familja, fuq il-kura tas-saħħa fit-tul u n-non-kodifikazzjoni tal-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Madanakollu aħna nemnu li l-emenda tal-artiklu 13 li jista' jinkludi wkoll il-xufira e, e, joħloq problemi kemm għal sewwieqa u għal xufira u għal min ħaddimhom għaliex ifisser illi il-xofira jaqgħu taħt ħafna sistemi differenti tas sigurtà soċjali waħna ressaqna emenda biex din il-proposta titneħħa. Aħna ma nistgħux naqblu li dak li jaħdmu fuq il-frontiera jistgħu jazlu li ma sistema tas sigurtà soċjali jistgħu jibbenefikaw minna għaliex bekk ikun hemm iktar inċertezza għall-istati membri u timmina l kontrat soċjali bejn il-ħaddiema transkonfinali u dawk nazzjonali. Ma naqblux ma l-aggregazzjoni għaliex ċerti stati membri din tista' toħloq anomalija bejn il ħaddiema nazzjonali u dawk transkonfinali Jekk l-emendi fuq dawn il-punti jiġu aċċettati, aħna nistaw nappoġġaw din il-leġislazzjoni, imma jekk le, aħna nemnu illi mhix se twassa leġislazzjoni ġusta u bilanċjata fl-aħħar net nirringrazzja l-rapporter, il-shadow rapporters għall-impenn tagħhom favur dan id-dossier. Mhux dejjem bilna, imma verament ħdimna ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zimmer. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Sinjuri. Kont qed nismakom u eh, jidirli illi il-prinċipju bażiku tal-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali ħafna minna hawnhekk ma jridux jifmuh. Meta nitkellmu dwar id-drittijiet li għandhom ikunu rikonoxxuti f'pajjiż ieħor, aħna dan biss qegħdin ngħidu jekk inti tajt illi tista' teżerċita drittijiet tiegħek jekk tkun kontribwejt għal sistema nazzjonali fejn inti tkun qed taħdem, mela m'intix qed tifhem il-prinċipju bażiku. Mela allura għandna nieqfu mela nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea darba għal dejjem ejjew niffaċċaw il-fatti, ir-realtà. Aħna qed nitkellmu dwar pożizzjoni tal-Kumitat tal-Impjegi pożizzjoni li n-nies li b'mod mhux demokratiku kienu qegħdin jipprovaw jimminaw il-pożizzjoni u il-vot tal-kumitat. Jekk intom ma tridux illi dan jgħaddi fil-dan il-mandat, eh, dan m'għandux jaqsam xejn mad-demokrazija parlamentari. Mela, din il-possibilità ta' kulħadd jażel li jaqbillu qiegħda teqret l-Unjoni Ewropea. Il-mobilità għandha tkun dritt tal kulħadd. Kulħadd irid ikollu assigurazzjoni ta' dan id-dritt. Għalhekk qegħdin aħna. U il-Kumitat għamel ħafna xogħol u saret biċċa xogħol eċċellenti. Il- naħa ta' xelluk ta' din il-Kamra se votaw favur din il-proposta għanna bżon tal-periodu ta' seċċur għall-esportazzjoni ta' dawn il-drittijiet u rridu niżguraw u naqblu li l benefiċċji tal-kura fit-tul irridu jkunu koordinati b'mod separat imma il-konservativi u l lemmin estrem qegħdin id iddaħlu l-indiċizzazzjoni tal-benefiċċji għat-tfal ta' children's allowance jiġifieri jkun hemm inqas allowance għal ġenituri li l-tfal tagħhom qegħdin jgħixu f'pajjiż ieħor fil-Polonja u fil rumanija din hija diskriminazzjoni kontra ħaddiema li kontribwew li ħalsu il-kontributi tagħhom fis-sistemi tas-sigurtà soċjali u jridu jżuru lil uliedhom. Aħna kontra l-indiċizzazzjoni mbagħad fuq it-trattament indaqs. Trattament indaqs għat ċittadini Ewropej kollha hija xi ħaġa li aħna għandna niddefenduha fil-Parlament Ewropew. Ma jistax ikun illi fl-Unjoni Ewropea ikun hemm ċittadini ta' tieni klassi u dan japplika wkoll għal benefiċċji tal-qatt. Jekk inti tkun ikkontribwejt pajjiż wieħed fil-pajjiż li ieħor li tmur fih dan għandu jkun rikonoxxut ukoll dan, fuq dan is-serraħ il-mobilità fl-Unjoni Ewropea rridu niżguraw li l-pajjiżi kollha l-istati membri kollha jippermettu li ċittadini kollha jeżerċitaw id-drittijiet offruti lilhom mis-sistemi tas-sigurtà soċjali. Is-Sinjura Lambert għal ħodor żewġ minuti u nofs. Grazzi, President. Meta jiena l-ewwel bħalt f'dan il-Parlament 20 sena ilu l-ewwel dossier leġislattiv li ħdimt fuq kienet ir-reviżjoni totali tal-koordinazzjoni tas sistemi tas sigurtà soċjali. Dana votajni ir-regolament 883 fl-aħħar plenarja ta' dak il-mandat parlamentari. Jiena kont qed nittama li eh, nala il-perjodu ta' ħidma tiegħi fil-Parlament billi nivvotaw din dan l-aħħar aġġornament imma mhux se jiġri dan minħabba nuqqas taqbil fil-Kunsill u għaliex għaliex jien naħseb illi dan id-dossier sar eh, taħlita ta' interessi limitati nazzjonali u nies qed jippruvaw jużaw ir-regolament illi biex isolvu problemi li mhumiex rilevanti għalih. Jiena rrid inżomm il-ċittadini fil-qalba tal dan l-approċċ u fil-lingwaġġ tat-test u ċittadini mhumiex biss ħaddiema huma membri tal-familja, studenti, vjaġġaturi, kull min hu kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali f'sitwazzjoni transkonfinali. Aħna nilqaw l-inklużjoni ċara tal-kura fit-tul f'dan ir-regolament imma l-punt ta' tluq tagħna hija li l-maġġoranza ta' ċittadini u minn ħaddimhom irridu jirrispettaw ir-regoli u jħarsu l-drittijiet tagħhom għalhekk fejn jekk ir-regoli jkunu ċari u faċli li wieħed isegwihom b'ċertu flessibilità li tirrifletti u tassisti fil-ħajja ta' kuljum. Jgħin ukoll jekk ikun hemm amministrazzjoni effettiva li twieġeb ta' malajr u tejn lil persuni minn flok ma tkun ostakolu burokratiku illi ġija l-nies jamlu dak li mhux suppost. Aħna b'mod ġenerali nappoġġaw l-approċ tal-komitat. L-emenda 197 li daħanna aħna hija tfu il-forma A1. U aħna ipproponejna il-ħruġ ta' formula miftuħa valleda għal sabiex individwu illi jivvjaġġa ta' spess għan negozju ma jkun irid joqgħod jagħmel bost applikazzjonijiet għaliex dan jwassal għal ħafna ħelf ta' ħin u għalih u għall-amministrazzjoni. Dwar l-emendi l-oħra li tress u ma naqblux aħna mal-indiċizzazzjoni tal-benefiċċji tal-familja. Nemnu illi ħaddim transkonfinali jistħoqlu trattament indaqsu li din il-miżura mhijiex kost effikaċi. Alla volja ċerti gvernijiet jixtiequ jamlu id-daħlu għax taqblilhom. Aħna nqasbu li dan ir-rapport issaħħaħ il-possibilitajiet ta' sorveljanza u kontrolli mill-istati membri li jistgħu wkoll jaddottaw miżuri bilaterali jekk jixtiequ li jagħmel aktar sens milli nippruvaw naddattaw ir-regolament kollu biex ninsolvu problema bilaterali għalhekk naħsbu li l-Kumitat sab bażi tajba għal din il-proposta u nemnu illi din hija bażi soda għan negozjati fil-parlament li jmiss. Grazzi. L-Onorevole Schulze che ha un... Qed nara Is-Sur Schulz wasal hawnhekk qiegħed xtaqt titkellem President ma ħallejtx blue cards m'għandi point of order jiena Qegħdin 10 minuti tard, bdejna id-dibattitu 10 minuti tard. Għalhekk ma nistawx nkollna l-blue cards, kieku stajt eh, ndaħal blue cards taqt insemmi l sinjor Zimmer fuq dawn l-affarijiet li qegħdin qarqu li semmiet. Ma nafx, naħseb kieku bdejna fil-ħin stajna naċċettaw il-blue cards ukoll. Ma nistax nifhem eżattament għala. Mela issa għall grupp tal-EFDD is-Sur Coburn għal 3 minuti u nofs. Mhux qiegħed hawnhekk? Le. Mela ngħaddu għall-INF. E Is-Sinjura Mellen. Iva, grazzi ħafna Sinjura President. Dwar dan it-tekst il-grupp tagħna għandu pożizzjoni fejn ħa nistennew u naraw biex bekk ikollna anki ħin eh, biex naħsbu fuqha. Dan huwa tekst antik qed nitkellmu fuq il-libertà eh, ta' il-libertà ta' tal- tal-ħaddiema anke meta nitkellmu fuq l-alleanza tal-istati li nixtiequ li naraw f'dan il-kontest. Dan it-tekst qiegħed idaħħal ċertu titjib fuq is-sigurtà u s-sikurezza eh, meta nitkellmu fuq il-ħaddiema mal-frontiera u anki dawk fejn għandek familji bil-ġenituri li jaħdmu f'postijiet u pajjiżi differenti. Irridu niżguraw illi dak il-pajjiż li jirċievi l-kontribuzzjonijiet ikun qed jħallas għall benefiċċju wkoll. Aħna hekk irridu B'dan it-tekst ukoll għandna ċertu diffikultajiet. Diffikultà kbira fuq il-parametru tal-mart kif ħan determinaw din. Qed nitkellmu f'70% tal-budget tas-sistema tas-sigurtà Franċiża, imma jista' jkun hemm pajjiżi li jispiċċaw anke f'din is-sitwazzjoni. Fit-tekst tar-rapporter ukoll l-obbligu tal-residenti legali issa tneħħiet qed nitkellmu biss skont il-każistika, jiġifieri il-każistika skont kif tiġi interpretata u hemm kwistjoni oħra u nixtieq inħares in-naħa l-oħra tal-Kamra jiddispjaċini li m'hemmx ċarezza fuq ċertu eh, kwistjonijiet u għalhekk fil-fatt ma kienx hemm trilogu ta' suċċess meta nitkellmu fuq l-awtorizzazzjoni minn qabel. Din mhux qed din mhux se seħlaqqas u aħna ma toġobniex din. L-importanti li jkun hemm titjib iva kien hemm titjib imma noqogħdu attenti anke għal frodi, frodi potenzjali u għalhekk irid ikollok l-awtorizzazzjoni minn qabel f'dal każ. Grazzi. Grazzi. Naddu issa s-sur Sosnjarz għal minuta. Grazzi ħafna. Kull sitwazzjoni fejn tieħu minn x'imkien biex tagħti lħaddieħor ħaddieħor tkun qed tieħu minn dawk li qed taħdem u tagħtiha lil xi ħadd illi mhux qed jaħdem u din hija xi ħaġa morali ma tagħmilx sens. Għalhekk, irrid ikun hemm solidarjetà bejn dawk illi ma jagħtux u dawk li jagħtu. Din hija marbuta mal-birokrazija jekk definizzjoni ta, ta dan il-vjaġġ Jekk jogħġobkom tajdu hawnhekk li tixtiequ li jkun hemm il-ħelsin tal-moviment ħieles, anke meta nitkellmu fuq ispezzjonijiet, qed tgħidu li benefiċċji jista' jkunu ta' problema u li tkun ta' benefiċċji tkun ta' problema. Mela tajjeb ejja neħħu il-benefiċċji. Jekk nitkellmu fuq il-frodi u rridu nevitaw il-frodi, tajjeb, mela ejja neħħu il-benefiċċji Issa, ix-xelluk irrid jgħaddi ċertu proġetti kontroversjali meta nafu illi ħafna nies huma mxebbajn eh, qed nitkellmu fuq demokrazija imma ħafna minn ċittadin ma jixtuqx dawn l-esperimenti soċjalisti. Tajjeb, smajna l gruppi politiċi issa id-dibattitu. Is-sur Kaza. Grazie Presidente. Eh, din hija leġislazzjoni importanti ħafna li se jkollha riperkussjonijiet fil pajjiżi membri kollha tal unjoni ewropea u l-moviment ħieles tal ħaddiema fl-istess unjoni. l-emendi proposti huma estensivi u essenzjalment jindirizzaw miżuri għal min hu qiegħed benefiċċju għall kura fit tul għall posted workers dan huwa naturalment pożittiv però d-diskussjonijiet riċenti dwar dan ir-rapport u l-pożizzjonijiet diverġenti fuq din il kwistjoni tqajjem dubji dwar dan jien inħoss li qatt jonqosna ftit aktar x'nagħmlu biex nilħqu l miri tagħna u nuqqas ta' qbil proviżorju ipoġġi t titjib ta' dan id-dritt f'riskju dan ukoll minħabba nuqqas ta' maġġoranza fil-kunsill. għalhekk ma nistgħux niżbaljaw irridu niżguraw li kwalinkwa tibdiliet li jsir fil-liġi ttejjeb il ħajja tan-nies u ma jkunx ta' xkiel għaċ-ċittadini għal min jaħdem kif ukoll għal min iħaddem jew hu self employed. jiena konxju li hemm numru ta' emendi proposti fuq il mejda tal kamra bil voti tagħna għandna naċċertaw li dawn l-emendi jtejbu din il-leġiżlazzjoni u jkunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini ewropej kollha. fl aħħar nett irid nirringrazzja lir-rapporteur u lix-shadow rapporteurs kollha ma naturalment mhux dejjem qbilna imma naħseb nixtieq nirringrazzjahom għall effort li għamlu biex jippruvaw insibu xi ħaġa li dwarha nistgħu naqblu forsi anke fil futur. grazzi ħafna. Prego Mercedes, un minuto. Grazzi, is-sur eh, Onorevoli Bresso. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Mem lebda dubju illi eh, aġġornament ta' dispożizzjonijiet biex eh, intejbu l-mobilità għal xogħol u l-aċċess għal anke għal ħaddiema li ċaqalqu mem lebda dubju li dan huwa suġġett importanti ħafna biex ikollna eh, Ewropa aktar inklusiva. L-koordinazzjoni tas sistemi eh, tagħna huma importanti biex nimxu mal-prinċipju tal-moviment ħieles u anki bis-sistemi tas-sigurtà soċjali dawn huma ta' kompetenza esklusiva tal-Istati membri. Hawnhekk qed nitkellmu fuq koordinazzjoni, koordinazzjoni żgur li tkun eh, passil quddiem sabiex ikun hemm ċarezza fil-leġiżlazzjoni. Sfortunatament hemm ċertu kwistjonijiet mistoqsijiet li naħsbu li huma importanti, pereżempju il-ħaddiema transkonfinali, il-ħaddiema li jaħdmu mal-frontiera, dawn dawk li jridu jiddeċidu fejn ħajrċivu l benefiċċji tal-xogħol tagħhom. Dawn huma eh, eh, impjegati fraġli u manki kwistjoni komplikata oħra, il-kwistjoni ta' kif u fejn il-benefiċċju tal-qatt jista' jingħata meta jkun hemm xi ħadd tiftex xogħol f'pajjiż ieħor. Dawn huma affarijiet li ma nistgħux ma nistgħux niddefinixxu issa li hija ħasra għaliex naħseb illi meta nitkellmu fuq il-proposti ta' trilogu li kieku rnexxilna naslu għal riżultat kien ikollna nilħu eh, konklużjonijiet tajbin. Sfortunatament ħajkollna nippropo posponu l-affarijiet għal darba oħra. Grazzi ħafna issa ngħaddu għall onorevoli Vistinsen sena minuta. Grazzi, din il leġizlazzjoni illi wasalna eh, biex eh, ngħaddu titkellem fuq ċittadini Ewropej u qed nitkellmu fuq pass importanti ħafna f'kwistjoni illi hija kontestata ħafna nitkellmu fuq social dumping, il-turizmu tal-benefiċċji, naħseb dawn l-affarijiet kollha serin fid-direzzjoni ħażina. Din is-sistema tas-sigurtà ma jfissirx illi ħajwassal għal għal drittijiet għal kulħadd, imma iwassal għal problemi ta' differenza bejn l-impjegati domestiċi u dak li mhumiex. Pereżempju fid-Danimarka, il-fatt illi livelli fil-leġizlazzjoni li huma ħafna iktar baxxi mill-bqija tal-pajjiżi, naħseb importanti li nżommu s-sistemi eh, ta' benessri tagħna nazzjonali u l-kondizzjoni tkunu l-istess jekk ma nagħmlu hekk tal-inqas irid ikollna xi tip ta' eh, eh, indiġi ta' dawn il-benefiċċji biex ma jkunx hemm inġustizzi kemm jekk qed nitkellmu fuq l-allowances jew anki benefiċċji oħra illi jingħataw liċ ċittadini Ewropej fid-Danimarka. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sinjura Tom. Grazzi ħafna, President. Eh, waħda mill-libertajiet tal-ċittadini huwa l-moviment ħieles. Dan huwa garanzija soċjali għal ħaddiema u l-familji tagħhom u importanti ħafna s-sistemi ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea meta l ħaddiema jiċċaqalqu eh, bejn l-Istati membri għax-xogħol jista' jkun hemm tħassib li jitilfu l-dritti soċjali tagħhom f'pajjiż ieħor u hemm anki ħafna ħaddiema transkonfinali li jistgħu jiżdiedu li kieku jkun hemm sistemi ta' sigurtà eh, aħjar bejn il-pajjiżi ġirien. Sfortunatament il-leġiżlazzjoni hija waħda antikwata u tittiġi reveduta kien hemm il-komitati ta' peti u tal-impjek imma rajna li ma kienx hemm ftehim possibbli minħabba li kien hemm opinjonijiet differenti fil-Kunsill. Allura issa rridu nerġgħu nduru dan is-suġġett fil-futur u nixtieq ngħid li il-diskriminazzjoni tal- tal-ħaddiema li ċalqu mhijiex aċċettabbli skont it-trattati. Jiena nixtieq nitlob eh, inħarsu lejn il-ħaddiema tal-Ilvant eh, anke aċċess għall benefiċċju fil-istati membri kollha anke meta nitkellmu fuq il-benefiċċji tal-indiġi għall-atfal. Eh, Hawnhekk għandna diskriminazzjoni u hemm ħafna b'sistema burokratika dawn il-miżuri diskriminatorja m'għandhomx jiġu inklużi fil-proposti tal-ġejjeni meta nitkellmu fuq dawn is-sistemi ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall onorevoli Kerry għal minuta. Grazzi ħafna President, eżis kollegi hawnhekk illum qegħdin nitkellmu fuq kwistjoni fundamentali sa fejn ħatasa l-Unjoni Ewropea, sa fejn ħat tinterferixi fuq eh, il-livell domestiku. Nafu li għandna sistemi diverġenti ħafna dawk li huwa tajjeb għal pajjiż wieħed jista' jkollu ehm, eh, effetti katastrofiċi fuq pajjiż ieħor. Ma rridux nimminaw laqqas is-sistemi eh, tas-sigurtà tagħna dak li għandna qudiemna llum jista' jkollu riskju fuq is-sistema daniża tagħna. Is-sistema daniża hija bbażata fuq solidarjetà mal-impjegati u ma' dawk illi huma qiegħda il-fatt li inti se taħdem fi stat membru għandek dan il-periodu ta' sitt xhur eh, din hija kwistjoni importanti imma jista' jkollha konsegwenzi katastrofiċi meta nitkellmu anke fuq social dumping. Allura tkun adekwata għall-Unjoni Ewropea li tinterferixxi? Le, l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' barra f'dan il-każ. Grazzi ħafna għal minuta u nofs issa ngħaddu għall-Onorevoli Rantike. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissjoni, kollegi. Il-drama ta' Brexit li qed naraw u qed nesperjenza mar renju Unit bdiet bir-referendum ftit snin ilu missa ilna niġġieldu għal ħafna snin eh, għal trattament ugwali fl-Unjoni Ewropea u d-drittijiet tal-persuni eh, ċittadini Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit Qed nitkellmu fuq l-indexation tal-child allowance. Din mhijiex proposta illi ħatejn l-affarijiet imma taqsam l-soċjetà. Meta nitkellmu fuq il-diġital tal-allowance għat-tfal mi solvi problemi fir-Renju Unit meta nitkellmu fuq ugwaljanza soċjali jew trattament ugwali, sempliċement ħattimmina il-trattament ugwali tal-ħaddiema u ħażit il-burokrazija. Jiġifieri jekk aħna nixtiequ ngħixu f'Ewropa b'sistemi ta' sigurtà soċjali eh, koordinati rridu neħod dan l-indexation. Imma imma rridu nħarsu lejn eh, il-trattament ugwali u l-ugwaljanza soċjali fir-Renju Unit huma hemm ħafna nies li qegħdin isofru minħabba nuqqas ta' gwaljanza fid-drittijiet soċjali. Ħafna minn dawn il-persuni fil-fatt ivvotaw biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Id-dispożizzjonijiet irridu jkunu hemmhekk għal istati membri kollha anke jekk ikun hemm xi tip ta' ħruġ ieħor possibbli mill-Unjoni Ewropea. Jekk aħna rridu li l-proġett Ewropew jimxi l qoddim u jikber rridu naħsbu eh, fl-affarijiet soċjali, jrid ikun approċċ tajjeb u nkunu ċerti li nikkoordinaw is-sistemi ta' sigurtà soċjali kif suppost. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna issa għal minuta u nofs eh, l-Onorevoli Jazlo Jazlo Vieska. Grazzi iktar negozjati se jsiru mill-Parlament u għalhekk nitlobkom toqgħodu attenti rridu niżguraw li jkun hemm trattament ugwali għal ħaddiema migranti dawk li jixtiequ jiċċaqalqu fi stat membru ieħor sabiex jaħdmu xogħol ieħor jridu jkunu koperti bis-sistema soċjali tal-pajjiż. E, dawk il-ħaddiema li qegħdin jiċċaqalqu wkoll importanti li jkun hemm il-perjodu iktar estis għal benefiċċji tal-qatt minn tlieta għal sitt xhur u anke qed nitkellmu fuq ħaddiema transkonfinali l-indexation għal benefiċċji tal-familja mhijiex aċċettabbli. Aħna importanti li ma nikolni dawn il-bidli ta' stant kbar. Diġà hemm ħafna li qegħdin jaffaċċjaw il-burokrazija hekk kif sistema bħalissa eh, skont il- Talba. Il-President, jekk jogħġbok tista' titkellem aktar bil-mod? Irridu nevitaw soluzzjonijiet fejn il-swieq jiġu frammentati rrid ikun hemm ċertezza eh, għal kif eh, għandhom jitħallsu l benefiċċji u minn fejn tingħata s-sigurtà soċjali għandna bżonn żmien ta' 24 xahar fejn il-benefiċċju jintħallsu mill-pajjiż li qed jibgħat il-ħaddiema u rridu nħarsu lejn ir-riżoluzzjoni 10.8 għal dawk il-nies li jaħdmu f'aktar minn żewġ stati membri, pereżempju is-sewwieqa. Dawn il-persuni rridu jkunu koperti fil-pajjiż tar-residenza tagħhom. Il-Parlament il-ġdid qiegħed jaffaċċja eh, biċċa xogħol ibsa, imma naħseb li jekk inkunu nistaw eh, nistaw naslu biex insolvu l-problema. Grazzi sa Sur Pavel. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Kommissarju tal-isforzi tagħkom, tal-proposti u grazzi għal mod ta' kif qed definisġu u t-ġiddu eh, din l-indexation tal- tal-allowances għat-tfal soċjali. Tista' tgħidilna ftit iktar fuq dak li qed jiġri fl-Awstrija dwar il-proċedura ta' ksur tixtiequ eh, testenduha jew le? Xtaqt ngħid li f'dan id-dibattitu xi kollegi illi jgħidu li huma eh, minnaħa ta' xellu xelluk infakkarhom illi xi snin ilu eh, ivvotajna fuq il-social dumping eh, meta nitkellmu paga daqs għal xogħol li huwa l-istess, naħseb importanti li ma nimxux mal ma nitilfux il-voti tagħna mal-lemin estrem, ejja nkunu favur l-Ewropa dan ir-rapport huwa kompromess ovvjament imma qed jgħin l-Unjoni Ewropea biex timxi l-qoddim, importanti li nivvotaw fuq u importanti li jimxi l-qoddim. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas Sinjura Tomasic. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-mobilità fix-xogħol waslet għal kwistjoni importanti ta' sigurtà soċjali eh, għal ħaddiema transkonfinali. Sabiex dawn eh, ikun jistgħu jużaw id-drittijiet tagħhom, il-kooperazzjoni bejn istati membri titkun aħjar u l-leġiżlazzjoni nazzjonali eh, titkun allinjata kemm jista' jkun. Naf li hemm ħafna titjib dan il-qasam imma ma nistax naċċetta s soluzzjoni proposta għaliex hekk qed indaħlu ħafna ta' komplikazzjonijiet u hemm iktar opportunità għal frodi. E, din għandha tibqa' taħt il-kompetenza tal-Istati membri u l-benefiċċji għal ħaddiema li ċalqu għandhom jitħallsu mill-pajjiż ta' oriġini sakemm jispiċċaw jew jitneħħew u e, ma jkunx hemm sigurtà soċjali fil-pajjiż fejn qed jaħdem, fejn qed jipprova jsib ix-xogħol e, għaliex inkella jkun hemm tilf intitolament fil-pajjiż ta' oriġini jew il-pajjiż illi qabel kellu dawn il-benefiċċji. Iktar dawn is-soluzzjonijiet e, e, jista' waslu għal aktar diżordni u aktar peace fuq is-sistemi ta' sigurtà soċjali li għandna. Grazzi ħafna issa Sur Lockegaard. Grazzi ħafna, Sinjura President, fil-partit tiegħi Nemmnu illi l-kundizzjonijiet għandhom ikunu ġusti għal ħaddiema kollha Ewropej imma diffiċli ħafna illi nilħu din il-mira b'din il-leġiżlazzjoni. Din il-leġiżlazzjoni bħalissa twassal għal ċertu inċertezza legali u allura ħajkun hemm problemi eh, ta' differenzi bejn il-kollegi u l-ħaddiema. Allura nisab jista' jkun hemm anke esportazzjoni tal-benefiċċji ta' tfal u benefiċċji oħra. Il-proposti illi aħna xtaqna Eh, maddewx fil-tekst eh, tal-aħħar. Il-pożizzjoni li aħna kieku nippreferu tkun il-proposta tal-Kummissjoni, il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u eh, nivvotaw fuq dan il tekst ta' kif ġie emendat. Grazzi. Kuneva. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Kuneva. Pajkenosi. Kate ħorsi pajkenosi. Grazzi tassaw. Il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea għandhom sistemi ta' sigurtà soċjali differenti li jvarjaw bejniethom minħabba regoli baġitarji u anke minħabba d-distribuzzjoni tagħhom ta' ċertu benefiċċji tal-benefiċċji tal-familja soċjali u anke tal-kura tas-saħħa fuq termin ta' żmien twil iżda aħna għandna numru ta' mistoqsijiet importanti aħna rridu li jkollna Ewropa Magħquda jew le, irridu moviment ħieles tal-ħaddiema jew le. Irridu jew ma rridux illi neqirdu id-diskriminazzjoni kontra pereżempju ħaddim grek li jkun sejjer jaħdem f'pajjiż ieħor naqbel ma sur Balas dan ir-rapport kellu appoġġ minn varjetà sħiħa ta' membri u għall-uniku mod li bih nistgħu nikkoordinaw is-sistema ta' sigurtà soċjali u għall-uniku mod li bih nistgħu neliminaw id-differenzi bejnietna u li niżguraw li tassew ikollna Ewropa Magħquda. Grazzi l-Onorevoli Lope Fontagne. Grazie, signora Presidente. Grazie, signora Presidente l-istituzzjonijiet Ewropej jridu jkomplu jaħdmu biex jiżguraw li l-mobilità tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea tkun akkompanjata minn garanzija tad drittijiet tal-ħaddiema. Hija ħasra illi ma ntlaħqitx maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill peress illi il-proposta kien fiha aspetti pożittivi bħal żieda tal-perjodu ta' esportazzjoni tal-benefiċċji tal-qatt li faċilita t-tfittxija għax-xogħol u jiffaċilita l-mobilità għax-xogħol tal-ħaddiema titjib tal-koordinament Ewropej tal-benefiċċji tal-kura ta' saħħa fit-tul u prinċipju ta' trattament indaqs li jevita l-indiċjar ta' eh, dawk illi għandhom it-tfal anki l-ispeċifiċitajiet ta' setturi ta' mobilità qawwija li rridu inqesuhom meta nkunu qed nilleġislaw u biex nikkonkludi peress li dan huwa l-aħħar intervent tiegħi f'dan il-Parlament ta' tinsellmilkom billi nirringrazzjakom għal dawn l-aħħar 10 snin. Ħdimna ħafna konsensus bejn il-gruppi differenti u danna permettilna u qed nirreferi għalija fil kumitat EMPL illi nagħmlu biċċa xogħol eċċellenti favur dawk l-aktar vulnerabbli ħaġa illi ċ-ċittadini ma jkunux jafu biha u jiena nittama illi dan il-konsensus ikompli fil-leġislatura li jmiss għaliex huwa importanti illi jirnexxinna jkollna unjoni iktar bsaħħita u iktar maquda. Grazzi ħafna u grazzi lilek, Sinjura Kummissarju. And thank you, Madam. Grazzi lilek għal kommentijak. Jena ċerta li l-ċittadini tagħna se jkunu jafu bil-ħidma li saret minnek fil-Parlament. Grazzi l-Onorevoli Deċen issa. Sehr geehrte Präsidentin, werte Frau Kommissarin, wir hätten heute die Gelegenheit. Senjura President, Kommissarju, aħna kellna l-opportunità illi nipparteċipaw fi storja ta' suċċess. Qed nitkellmu dwar drittijiet ugwali madwar l-Ewropa li jiġu li għandhom jiġu rikonoxxuti madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Is-Sur Bala tagħmel propost għamel biċċa xogħol eċċellenti ħafna. Din mhix biss kwistjoni ta' moviment ta' drittijiet soċjali, imma anke il- mhux moviment tal-persuni biss, imma anke l-moviment tad-drittijiet tagħhom. Dan ifisser li l-mobilità tal-persuni tagħna qed nagħtuha priorità u aħna dan nappoġġaw il-benefiċċji tal-familja, dawk tal qat għandhom jingħataw lil kulħadd. U l-fatt li konna qed nisimgħu ħafna propaganda nazzjonalista meta ftit nies qegħdin jużaw u jabbużaw minn min, min regolamenti li għandna fis-seħħ. Aħna maħniex ser nilabu l-logħba tan nazzjonalisti li qablu il-vant il mal-punent u tramuntana man nofsinhar. Grazzi l-Onorevoli Vanden Kendelare. Grazzi tassew, Sinjura President. il biraħ aħna approvajna l-Awtorità Ewropea tax-xogħol b'numru ta' dispożizzjonijiet fosthom l-istazzjonar tal-ħaddiema u anke l-prinċipju tal-istess paga għall-istess xogħol. Anke il-bilanċ bejn il-ħajja soċjali u dik professjonali. Aħna rridu nkomplu naħdmu wkoll fuq is-sigurtà soċjali dan id-dossier tekniku kien wieħed splussiv fl-istampa, ir-rapport jindirizza fuq jindirizza liema pajjiż se jkun responsabbli biex iħallas ċertu benefiċċji. ċertu persuni però ma jkunux is-sistema tapplikax għalihom u tista' inti tispiċċa tieħu benefiċċji f'aktar minn pajjiż wieħed. Jiddispjaċi li ngħid li se jkolli nastieni llum fil-votazzjoni għax minħabba dan il-kriterju ta' xar li tkun ilek xar taħdem u dan imur lura dak li kienet qed tgħid is-Sinjura Tyson xar ma jfisser xejn, ma jfisser xejn għandek daqshekk rabta mas-suq tax-xogħol, il-benes dan se jwassal għal turiżmu tal-benefiċċji soċjali. Grazzi issa l-Onorevoli Christensen. Grazzi tassew, Sinjura President. Jiena naqbel li għandu jkollna regoli ċari għandna wkoll nagħtu sigurtà lil ħaddiema tagħna. Iżda neħtieġ li jkollna bilanċ aħjar minn dak illi qed jintlaħaq f'dan ir-rapport irid ikollna eh, drittijiet mingħajr diskriminazzjoni fuq il-ħaddiema għax ikunu ġej minn pajjiż ieħor. Hawnhekk għandna l-kwistjoni tal benefiċċji sa mill-ewwel ġurnata rridu niżguraw li s-swieq tax-xogħol tagħna huma mamra b'dawn l-għodda xi ngħidu mbagħad jekk inti tkun impjegata għal perjodu ta' żmien qasir ħafna il-pajjiż oriġini tal-ħaddiem għalhekk f'dak il-każ ikun iktar relevanti naħseb li għandu jkun hemm perjodu itwal minn tliet xhur ġie suġġerit tliet xhur ġie suġġerit sitt xhur dan jista' jkun hemm min se jħalli impatt negattiv fuqu se jkollna wkoll problema ta' esportazzjoni tal-benefiċċji u għalhekk aħna nħossu li l prinċipju ta' esportazzjoni ta' tliet xogħol għandu jinżamm fuq il-ħaddiema li jaqsmu l-frontieri naħseb li hemm bżonn ta' iktar ċarezza meta mqabbla ma' dak li għandna fit-test. Grazzi tassew is-sur Lenards. Grazie tassa, Signora President. Aktar u aktar ċittadini Ewropej jaħdmu f'pajjiż li mhuwiex art welidhom u għalhekk il-prinċipji tas sigurtà soċjali għandhom jiġu regolati kif suppost. M'għandhomx eh, jitħallew għandhom jiġu salvagurati drittijiet tagħhom. Ħafna affarijiet eh, pożittivi huma inklużi f'dan id-dokument iżda se jkollu nivvota kontri minħabba l-benefiċċji tal-impjieg dawn huma importanti ħafna dawk li huma qiegħda jridu ngħinuhom isibu xogħol huwa tajjeb għalihom u s wkoll kulħadd imur minn fuq u għalhekk iridu naraw illi jkun hemm inċentivi sabiex dawn il-persuni jmorru jfittxu xogħol il-benefiċċji jekk ikollhom benefiċċji għal qatt ma tantx ikollok inċentiv biex issib xogħol. Aħna nesportaw 4,000 benefiċċji ta' xogħol, 4,000 persuna ta' qiegħda. Dan l-ammont li tingħata huwa wieħed limitat u qed jimmina s-sistema ta' sigurtà tagħna. Dan jagħtu wkoll jimmina il-sistema ġusta li aħna għandna naħdmu biha. Jekk se nirdupjaw din il-figura mingħajr ma jkun hemm inċentiv biex dak li jkun isib xogħol din mhix xi ħaġa responsabbli u m'għandix tiġi aċċettata mill-partit tagħna. Grazzi Onorevoli Bukuf. Grazzi ħafna Sinjura President il-libertajiet fondamentali fosthom il-libertà tal-moviment ħieles u hemm ħafna regoli eh, fuqhom regoli tal-protezzjoni soċjali għaliex l-Ewropa hija Ewropa ta' protezzjoni soċjali imma hemm regoli wkoll ta' ebda kompetizzjoni żlejali, reviżjoni tal koordinazzjoni tas sistemi ta' sigurtà soċjali soċjali kif hemm fir-rapport ta' Sur Balas eh, mhix f'dan id-direzzjoni mhix perfetta imma għandha l-mertu li toħroġ bi proposti ċari sabiex intejbu is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema fiħdan l-Unjoni u biex niġildu kontra il-frodi li huwa sport pratikat sinjuri mhux biss minn dak li huma qiegħda u joqogħdu e, jilaqgħu x-xemx imma minn dawk li ħadmu u jingaġġaw nies li mhumiex imħarsa fl-Ewropa hija kontra din il-kompetizzjoni kummerċjali zlejali illi rridu insaħħu s-sistema ta' sigurtà soċjali u rridu niġġieldu. Aħna għandna nappoġġaw din il-proposta biex nikkonfermaw il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li hija pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea, pożizzjoni Ewropea u ma nappoġġawx pożizzjonijiet nazzjonali u nazzjonalisti ta' ċerti stati membri. Grazzi. Thank you for one and a half. Grazzi għal minuta u nofs onorevoli Ribeiro. Sin l-għaxta minja ultima intervenzjoni Grazzi tas-sew Sinjura President, anke jiena llum l-aħħar se nitkellem f'din il-plenarja jiena nitlob li għandna nilħu bilanċ fil-prijoritajiet ta' dan il-mandat. Fuq dan fuq il-koordinazzjoni ta' sigur ta' sistemi ta' sigurtà soċjali juri xi prijoritajiet qed nagħtu aħna fl-Unjoni Ewropea fosthom għandna l-protezzjoni tal-mudell soċjali Ewropew li jiddistingwixxina mill pija tad-dinja fejn qed nagħtu garanzija għal dinjità u garanzji ta' ugwaljanza soċjali u konverġenza soċjali. Konverġenza soċjali li hija marbuta ma' tkabbir. F'Ewropa illi tibbenefika mill-mobilità, mid-diversità, mill-possibilità li nisfruttaw mill-kapaċitajiet ta' ċittadini tagħna. L-mobilità għandha tkun marbuta wkoll ma' responsabilità soċjali għax inkella se jkun hemm sfruttar ta' djufijiet tal- ħaddiema tagħna iżda Unjoni li tappella għal Unjoni fuq mobilità ma tistax tuża in-nazzjonaliżmu għal protezzjoni taċ-ċittadini, aħna nitolbu lill istati membri li jkollhom ħaddiema jew ħaddiema speċjalizzati minn pajjiżi oħra jerfgħu r-responsabbiltajiet soċjali tagħhom għal dawn il-ħaddiema u għal familji tagħhom. Nitolbu illi dawn il-benefiċċji soċjali jitħallsu f'konformità mal-livell ta' kontribut li fih ikun sar ix-xogħol. Importanti ħafna li garantixxu li l-ħaddiem ikollu l-istess drittijiet taċ-ċittadini ta' l-istat li fih ikun sar ix-xogħol. Għalhekk mobilità assoċjata għall-ekwità għall Ewropa iktar ġusta u ugwali. President kollegi kien ta' onura lija li rappreżentajt il-Portugiżi hawnhekk biex ikun Ewropa iktar soċjali. Grazzi. Grazzi tajt il-President u nirringrazzjaw lilek ħdimna ħafna tajjeb flimkien fil-Kumitat tal-Agrikultura nawgralek għal-futur tiegħek. Grazzi ngħaddu issa għall-Onorevoli Smolkova. Grazzi tassew, Sinjura President. L-ikbar vantaġġ ta' Ewropa Magħquda huwa l moviment ħieles tal-prodotti, servizzi u l-individwi. Din hija xi ħaġa importanti ħafna għal ħaddiema, iċ-ċaqliq tagħhom ikunx għal xogħol jew għall edukazzjoni. Issa, Aħna hemm bżonn nikkoordinaw is-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħna b'tali mod illi neliminaw il-burokrazija, ostakli tal-lingwa pereżempju, u naraw illi dawn il-ħaddiema jingħataw appoġġ sieħu protezzjoni. Il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali huwa proġett li għandu jkompli jittejjeb u jiġi msaħħaħ u għandu jiggarantixxi drittijiet għal kull ħaddiem madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Il-koordinazzjoni trid tiġi diskussa wkoll għaliex ċertu stati membri diġà qed jibdlu e, l-affarijiet tagħhom għal ħaddiema e, anzi mhumiex qed jibdlu l-liġijiet tagħhom għal biex jilqgħu il dawn il-ħaddiema u l-benefiċċji tagħhom għalhekk qed jiksru l-liġijiet tal-Unjoni. Grazzi tassew onorevoli Thank you, President, dear colleague, Commissioner. Grazzi, President, eżis kollegi, kommissarju. Iż-żieda fil-mobilità fis-suq tax-xogħol ifisser li d-drittijiet soċjali għandhom jiġu protetti aħjar. Iżda il-moviment ħieles tal-ħaddiema qed jitwaqqaf mill-minoranza fil-Kunsill. Qed nitkellmu dwar affarijiet li huma importanti ħafna għal ħaddiema tagħna. Il dawn il-benefiċċji juru jaffetwaw kif da ċittadini ħarsu l-Unjoni Ewropea hija ħasra li mhux qed nagħtu priorità l benefiċċji soċjali. L-indexation li qed jagħmlu ċertu pajjiżi twassal għal segregazzjoni u dawn is-sistemi għalhekk jikkompetu bejniethom u ma jiffaċilitawx il-fluss ta' żgħażagħ fl-Ewropa. Il-qafas attwali L-istati membri jistgħu jażlu huma x'ikunu l-benefiċċji u s servizzi soċjali iżda deċiżjonijiet iridu jsiru fil-rispett ta' trattament ugwali u non-diskriminazzjoni. We have one more speaker, Mr. Coburn, for three and a half minutes. Anna issa li Sur Coburn. Thank you, Madam. It's very nice. Grazie, Signora President Suġġett interessanti ħafna iżda din hija xi ħaġa perikoluża ħafna r-Renju Unit. Is-sistema tas-sigurtà soċjali tar-Renju Unit huma bbażati fuq il-ħtieġa u mhux fuq il-kontribuzzjonijiet kif issir fil-bqija tal-Ewropa. Fi Franza inti tieħu dak li tkun ħallast. Jekk ma tista' ma tkunx ħallast ma tistax tieħu. Għalhekk il-migranti jispiċċaw marru biex jiġu fir-Renju Unit u mhux bil-kontra jokkjujaw f'Dover biex imorru kalej għaliex is-sistema ta' sigurtà soċjali tagħna hija aktar miftuħa għalina fir-Renju Unit m'hemm xejn ħażin għandna sistema tajba. Is-sistema tagħkom tajba l dak li għandkom intom imma dawn is-sistemi ma jmorrux ma' xulxin. Kwalunkwe bidla li ssir f'din is-sistema tista' twassal sabiex tfalli s-sistemi tar-Renju Unit li waħda mir-raġunijiet prinċipali għalfejn aħna ivvotajna favur Brexit. Aħna imħazbin illi konna se nfallu s-sistema tas sigurtà soċjali tagħna u tpoġġu wkoll pressjoni fuq is-sistema tas saħħa tagħna li hija bxejn għax xi ħadd jista' jaqbad jiġi jitfaċċa u